dwar il-programm tal-ħidma tal-Kummissjoni 2014 da dibattitu l-għanna KHDI laqqas Blue Card imma għanna isu eber minuta Ġifiri jitkellem il-presidenza u l-kommissjoni rappresentanti tal-grupp u minkejja li għana daqxejn ċans xorta ħan itlobkom biex jekk jġobkom iżommu mal-ħin ħalli ma nispiċċawx ma nkunux nistaw nibdew iċ-ċeremonja tal-premju Shakarov tajt. Fissem il-Kummissjoni ħajkellimna il-Viċi President Sefkovic, jekk joġbok Sur Sefkovic fidejk. Uh, Grazie ħafna President, onorevoli membri huwa bi pjaċir kbir li qed nippreżenta il-programm tal-Presidenza tal-Kummissjoni għal-2014 dan huwa riżultat ta' dialogu politiku intensiv bejn iż-żewġ istituzzjonijiet għabbażi tal-dibattitu tal-State of the Union, il-konferenza tal-Presidenza f'Ottubru, riżoluzzjonijiet ta' dan il-Parlament u diskussjonijiet anke forma ta' dialogi strutturali. Dan id-dialogu politiku jwassal għal konsensus ta' veru fuq il-prioritajiet ewlenin u nittama illim kif deħlin fis-snin ta' tranzizjoni politika u ta' elezzjonijiet Ewropej ċittadini jaraw li aħna għanna sens ta' direzzjoni, għanna miri, irridu li kolna l-Unjoni Bankarja u li ikunem tkabbir u impiegi. Il-Kommissjoni taħdem biex jisbet u rapporti li qbilna fuqhom f'daw l-aħħar ħames snin. Apparti minn numru limitat ta' inizjattivi, il-Kommissjoni ħatiffoka biex nikkonkludi x-xogħol fuq dawk il-proposti ewlenin li tiġà jinsabu fuq il-mejda u nittamaw li l-Parlament jappoġġana dwar dan. Nittamaw li l-Istati membri wkoll jimplementaw dak il-bilna fuq u dawk terf ta' ħin. L-ebda xogħol ma jista' jsir mingħajr affas finanzjarju. Il-Parlament kellu rwol importanti ħafna biex jirnexxilna nsibu budget Ewropew u jkun katalist tal-bidla fl-Ewropa u jina nirringrazzjakom ħafna għax-xogħol li sar fuq l-MFF. Kien hemm bżonn li dan il-programmi tal-MFF issa jibdew jaħdmu mill-aktar fis possibbli sabiex niġġieldu l-kriżi u l problemi li qegħdin jiffaċċaw iċ-ċittadini. Aħna ħdimna biex nappoġġaw l irkupru ekonomiku biex nerġaw niksbu l-fiduċja ta' ċittadini fis-swieq. Ma nistawx iżda ma nibqaw issa bidejna fuq zaqna rridu nkomplu naħdmu l-Kummissjoni ġimgħa li għaddiet nidiet is-semestru Ewropew għall-2014 14 dan huwa eżerċizzju b'dimensjoni soċjali qawwija iżda di l-ewwel darba il-Kummissjoni tat l-evalwazzjoni tagħha tal-abbozz tal-Baġit Nazzjonali li ġie ppubblikat nhar il-ġimgħa. U aħna dejjem naċċertaw li l-kontroll demokratiku eh, isir blaqwa mod possibbli illi tukunem hemm qbil ukoll dwar il-mekkaniżmu tal rizoluzzjoni unika, riżoluzzjoni bankarja u eh, Deposit Guarantee Directive sa l-aħħar ta' dan it-terminu tal parlamenti jidu naraw ukoll kif l-Unjoni Ewropea tista' tgħin lil dawk illi għalihom li rkupru qisu għadu miraġġu mhux realtà l-appoċ għazazah li huma qiegħda huwa priorità politika u nagħmlu pressjoni fuq l-istati membri biex jimplementaw il-garanzija żgħażagħ u jaċċertaw li l-fondi jintużaw bl-aqwa mod possibbli sabiex jgħinu ż-żaza sitt stati membri tiġa qasmu maħna l-pjanijiet tagħhom ma' garanzija żgħażagħ u qegħdin naħdmu mal-istati membri l-oħra biex naċċertaw li l-pjanijiet ikunu hemmhekk sal-aħħar tas-sena biex naċċertaw li 6 biljun euro ta' din l-inizjattiva jintafqu bl-aħjar mod. Imbagħad in-networking bejn il-servizzi pubbliċi u privati għaddej anki l-aċċess għal servizzi huwa priorità Aħna wkoll ħajramlu regoli ta' koeżjoni biex ikollna un tri strument finanzjarju għajnuna għall smis u aħna ħajkollna u koll inizjattiva biex komplitejn l-ekonomija fl-2014 għax l-ekonomija għada fraġli u għalek rridu nisfruttaw il-potenzjal sħiħ tas-suq uniku fis-setturi kollha tiegħu l-ekonomija Ewropea għandha bżonn bażi industrijali soda u regolamentazzjoni immirata. Għanna żewġ Single Market Acts u adozzjoni ta' leġiżlazzjoni fosma bħal firjam elettroniċi per eżempju, illi kollhom effett dirett fuq l-ekonomija tas-suq uniku u ħajġu wkoll ħajfetwaw direttament l-ċittadini u l-Europa hija Europa ta' ċittadini għalek aħna jridu nkomplu naħdmu sabiex ikon suq uniku wkoll tal-enerġija jridu nħarsu lejn il-futur b'investiment fil-ġenerazzjoni tal-enerġija. Il-waħed mill-raġunijiet fil-Kummissjoni ħatibda tibda Tamel affas ċar għal politika għal klima u l-enerġija wara għal wara l-2020. Onorevoli membri aħna komunità tal-valuri u issa li qegħdin nifukaw fuq l-ekonomija f'da żminijiet m'għandniex ninsew il-valuri tagħna, l-libertajiet tagħna, s-sostnu, il-prosperità tagħna biex nikbru biex Eh, nħolqu l-impjiegi, irridu nkomplu nistalfa gwardja u ċittadini tagħna anke billi niffaċċjaw sfidi ġodda u teddit ġodda, għalhekk issa ħankun għadin niffanalizzaw il-qafas tal-protezzjoni tad-dejta biex naċċertaw illi il-kumpaniji u ċittadini jkollhom id-drittijiet tagħhom eh, imħarsa. Dana jifetu kol ta' dritt u huwa parti wkoll mid-dibattu tal-Ewropa u ma ninsewx il-miri komuni tagħna biex nikkonkludu d-diskussjonijiet fuq l-istatut tal-partiti politiċi qabel elezzjonijiet li ġejjin fl-2014 il-Kummissjoni ħad kompli tiddefendi l-interessi u l-valuri Ewropej madwar id-dinja biex turi li hija forza pożittiva mad-dinja kollha permezz ta' għajnuna eh, umanitarja u għajnuna l-iżvilupp li tingħata lil dawk l-aktar li għandhom bżonn għanibqaw namlu l-Unjoni Ewropea ankra tal-iżvilupp paċifiku. Sur President, onorevoli membri, issa il-waqt illi nifukaw l-enerġiji kollha tagħna biex nużaw il-leġislatura tagħna dana zmilli baqalna bl-aħjar mod li nistaw. u Dana billi nibdew naħdbu fuq il-programmi tal-MFF il-Kommissjoni mill-ewwel ħadmet fil qrib ħafna ma' dan il-Parlament b'miri komuni u biex inħarsu il-ċittadini tagħna issa f'daw l-aħħar xhur li baqalna fil leġislatura ejja nkomplu għaddejjin b'dan il-mod ħalli nuru liċ-ċittadini tagħna tassew x'tista' tikseb l-Unjoni Ewropea, Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha, iktar maquda u miftuħa ħabqija tad-dinja. Grazzi ħafna u nistenna sa' diskussjoni. Grazzi ħafna Sur Viċi President President, issa ha mela komplu bid-diskussjoni tana qabel ma l-ewwel billi ngħaddi għal kapijiet tal-gruppi għal Pepe is-Sur Sejler. Tistelt elnök úr, tistelt ház! Grazie ħafna, Sur President, eżis kollegi rigward il-programm ta' ħedma tal-Kommissjoni l-2014 huwa tal l importanza li jinħarsu uh, prinċipju li semma l-Kommissarju fost oħrajn ġifiri il-bżon li nikkonċentraw fuq il-prioritajiet li għanna għoddimna. Dak li għandu xaqsam mal-grupp politiku tagħna l-PPE, dawn il-prioritajiet uh, jinkludu fost oħrajn industrializzazzjoni, il-ħolqien tax-xogħol, hawnhekk inħossu li huwa ta' sewi li nirġieldu kontra l-qat fost iż-żazax u biex nipruvaw eh, nejnu eh, l-kumpaniji żaru medi u noħolqu eh, il-klima kol il-klima neċessarja biex iż-żona euro tkomplet ikber. Rridu nħossu l pols ta' fejn mexin l-affarijiet u rridu naraw l-azzjoni Ewropea qed tirrappreżenta tassew u tagħti valur miżjud lill-azzjoni nazzjonali. Iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx iħossuhom li l-Unjoni Ewropea qed titifes meta hemm soluzzjonijiet lokali jistgħu jkunu tajbin. Iċ-ċittadini jridu jħossu li aħna fuq livell Ewropew qed inwiżnu l-azzjonijiet nazzjonali u tgħinhom biex jisibu soluzzjonijiet. Ġifiri dan it-test ta' valur miżjut Ewropew irid isir kull darba, kull darba li nieħdu azzjoni. Ħaġa oħra li hija importanti hija li l-istati membri rridu nħalluhom isibu l-aħjar soluzzjonijiet għalihom. Għax eh, meta tiġi l-kriżi forsi mux tajjeb li nsibu dejjem l-istess soluzzjonijiet illi jena nipruvaw mal darba t nejt li u li maħadmux. Dan jottu kolla regolamenti u għall-azzjoniet kolla illi nieħdu il-Parlament rita sew jiġi mwiesen f'dan ir-rigward għaliex importanti li nitalmu mill-istajjer tagħna tajjeb illi nejnu u ħażin illi ma nejnux għal daqsant imma ħażin ukoll illi nejnu fejn mhux daqshekk meħtieġ. Irridu nagħtu attenzjoni partikolari wkoll għal fatt li din hija sena li fiha il-Kummissjoni, il-Kunsill flimkien mal-Parlament irridu jura tassew li dan il-valur miżjud eh, għabbażi ta' azzjoni Ewropea hija xi ħaġa ma nistgħux ngħixu minnajra. U għal daqsant jekk din ma tibqax teżisti, eh, dan ikun ta' sew ta' ħasra. Grazzi, Sur Sajer, u issa għannom ta' Soċjali Demokratiċi eh, Is-sur Enrique Guerrero. Grazzi, eh, Presidenti. Jena ovvjament norbot ma dak li għalt il-Viċi President tal-Kummissjoni, effettivament Aħna għadin naraw illi bżon nuru li l-ċittadini Ewropej illi fixxu li ġejjin li aħna għanna l-ħila illi nweġbu għadħassib tagħhom u għal-ħtiġijiet tagħhom. Il-grupp tiegħi ma jidix il-Kommissjoni joħoċ minn simdan isu aħna nixtiequ illi ikunu nistgħu nibenefikaw fi sena li ġejjin u kompli bil-dmirijiet tagħna u għalhekk aħna nixtiequ illi dawn id-diffikultajiet nelbuhom tal-attwalment. U għadwalment hemm bżonn illi jkun around politiku biex insejsu ruħna fuq il-prioritajiet l-ewwel net hemm bżonn inħasbu fuq it-kabbir il-ħolqien tal-impjiegi, il-kwalità ta' dawn dan ix-xogħol u l-protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddiema kollha, speċjalment dawk li huma din imorru minn pajis għal liħor fil-Unjoni Ewropea li għandhom il riski tagħhom u fil-drittijiet tagħhom mhux dejjem rispettati fil-pajjiżi. U għalhekk bżonn li nkomplu wkoll bil-ġira tagħna kontra il-qat fost il żgħażagħ Fil-messax il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea hemm bejn 30% u 50% tal-qat f'dok post iż-żgħażagħ. X'imda qed iktar, erba' iktar minn 40% u għalhekk tnejn iktar minn 50% u dawn il-pajjiżi wkoll approvaw ukoll pjanijiet għal garanzija għal xogħol żgħażagħ u għalhekk nitlob il-Kummissjoni tkompli bix-xogħol tagħhom mbagħad hemm bżonn il nkomplu niġġieldu kontra d-disegwaljanza u l-koeżjoni territorjali u soċjali. Id-deċiżjoni napplikaw kondizzjonijiet esiġenti ta' mikrokondizzjonalità Eh, b'xi kastigi għal dawk il-pajjiżi li tassew għandhom bżonn dawn il-fondi hija deċiżjoni li mhijiex tajba u tmur fid-direzzjoni il-ħażina minn dak li għandna bżonn u għalhekk deċiżjoni illi innaqsu il fondi Soċjali Ewropew f'mument ta' kriżi massima li għandna li għaddijiem minna hija wkoll ħażina u wkoll tmur it-triq żbaljata. U għalhekk jekk il 25 tal-fondi dawn aħna nkunu nistgħu nżommu il-politika attwali soċjali tal-Fond Soċjali Ewropew u mhux innaqsuh fi snin li ġejjin meta qegħdin mbagħad nħabtu wiċċna ma' kriżi li dejjem hija preżenti fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Enrique u issa fisem liberali il-Sur Andrew Duff. Uh, President the Sur President, il-grupp tal-liberali jilqa' dan eh, ix-xogħol ta' ħidma tal-Kummissjoni tas-sew eċċellenti eh, u l-prioritajiet eh, setjati biex intemmu sal-aħħar tal-mandat. Kollox ma kollox naħseb li l-proċedura biex nabbozzaw dan il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni jista' jkun frott ta' ħidma bejn il komissjoni u l-Parlament. Naħseb li dak li jinqosna madana kollu hija l-fatt li m'għandniex abbord eh, il-Kunsill biex huwa jisħeb magħna ħalli nadottaw dan il-grupp ta' ħidma komuni għall-istituzzjonijiet kollha kemm huma. Għal kontrarju, għanna dawn eh, l-istili eh, ta' programmi ta' ħidma ta' trojka li fl-axar mill-axar għatu waslu għal approċ eh, inkoherenti u mhux daqshekk konsistenti. Ta' issa wasal iż-żmien illum qabel għada biex intejbu eh, il-prestazzjoni tal-Unjoni. U eh, nitolbu lill-Kunsill anzi biex tara naqra li tieħu fidea il- il-mandat li ġi għafdat lila u taħdem jitfejt maħna. Laqsant, nittama li inti fil-imkien maħna, komissarju, inti tfittex li kunem l-inklużjoni tal-kunsil fit-fassil tal-program ta' ħidma għanġijin. Grazzi. Grazzi ħafna, Andrew. U issa għannom tal-ħodor minuta s-surġadu. Grazie ħafna, Sur President. Sur Vice President tal-Komissjoni, sis kollegi, il-negozjati ta' trattat ta' skambju eh, ħiles ma' Stati Uniti se jkun element importanti ta' xogħol tal-Komissjoni. Intkom tafu il-kol dawn huma għażliet tas soċjetà li qegħdin negozjaw bħalmu s-servizz pubbliku, l-protezzjoni tal-konsumaturi, id-drittijiet tal-investituri, Eh, tal-ċanga bl-ormoni, etc. Issa, dawn dan il-negozjati qed ikomplu għaddejjien u qegħdin naraw l-ċittadini u kollet jaraw li dawn il-negozjati għaddejjien inti kellim sur komissarju fuq demokrazija, fuq soċjetà ta' valuri u l-imġiba tal-Komissjoni tal-Kunsill illi ċaħdu il-lum li ċittadini Ewropej li kollom access, access għal dan il-negozjati kif qed insaħħu d-demokrazija tafu qed insaħħu l-perċezzjoni ta' ċittadini Ewropej il-Unjoni Ewropea hija biss għas-servizz tal-kumpaniji multinazzjonali u dan għaskapitu ta' drittijiet ta' ċittadini għalek għalhekk il-grupp tal-ħodor jitlob illi dawn il-negozjati mżon ikunu assolutament trasparenti bċekka ċattini Ewropej kun ikunu jafu kif intkom qed tażlu id-drittijiet tas-soċjetà. Grazzi ħafna sur xato is-safnuma ta' konservaturi eh, minuta u nofs is-sur Simanski. Signori, nasab l-ewwel ħidma ta' kull Kummissjoni Ewropea hija revizjoni eh, tal-leġislazzjoni Ewropea mill-lat eh, ta' kompetitività. Hija l-Unjoni Ewropea li l-lum il-ġurnata għandha terfa fuq eh, spalleja is tal-kompetitività ekonomika Ewropea. Naseb irridu namlu kolonista u biex innaqsu il-pis amministrattiv fuq il-kumpaniji tagħna. Intom taqblu li il-suq digitali u s-suq ta' servizzi ħajġib miegħu ħafna profitti, iżda ħajġib ukoll miegħu ħafna regolamenti u kull regolament irid ikun studjat ehm, aħna rajna l-gvern ehm, Ingliż u anke gvernijiet oħra li jridu jiġu ehm, skrinjati biex naraw naqra illi dawn regolamenti ta' sewet jgħinu li rridu forsi iktar mill-regolamenti hija mod kif ninforzaw dak li għanna, speċjalment meta nitkellmu dwar il-ftejm eh, ta' ta' kummerċi l-esma l-Istati Uniti. Rridu naraw li dak li għanna nimplementaw ta' sew fi realtà. Grazzi ħafna, Sur Samanski, u issa għannom tal-IFD eh, ġifiri l-Europa l u Demokrazija minn u ta' nafsa Sur Paksas. Sur President, eżis kollegi, sana diħla l-Unjoni Ewropea ta' taffaċċja numru ta' sfidi ewlenin fostom hija l-fatt li rridu tkabir sostenibbli u għal u tnaqqis tal qat Jiena nappoġġa l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li l-ewwel priorità hija tkabbir ekonomiku l-ħolqien tax-xogħol b'attenzjoni partikolari biex niġġieldu l-qat fost iż-żgħażagħ u l-facilitar ehm, għal-aċess għal-fondi. Zaħna nasib irridu nkunu iktar preċiżi eh, u mirati fl-approċ tagħna. X'għandi f'moħħi, aħna llum qed nippruvaw eh, li nirregolaw eh, daqs tal- ta' xi frotti jew kella tal-banana ta' xi ħaxix jew kella tal-banana Naħseb aħjar eh, minn flok naraw naqra l regolaw eh, il-minimum wage eh, dik il-salarju minimu ċittadini kollan barra. Naħseb li dan tassew ħajsaxħax is-suq waħdini l li xinkella dan qatmu ħajkun sot jekkem madwar 20% li huma taħt il-linja mm, tal-povertà nixtieq li kemm jista' jkun l-inizjattivi tagħna jħeġġu biex niġġieldu kontra il-qat fost iż-żgħażagħ bekk nistgħu nissussidjaw eh, ċertu eh, ċertu ħaddiema żaħ jew kellha pereżempju nintroduċu eh, il-taxxa fuq ix-xogħol bin-nofs għal dawk taħt 30 sena. Ħolqu sistemi iktar uniformi tat-taxxa fuq ix-xogħol. Grazzi Sur Paxas u wissa l-aħħar kelliem f'dan id-dibattitu għannom tannuna lineati u Sur Borgesia. Grazzi ħafna wara Lampedusa, paroli kbar imma fatti xejn. Anke fil-programm tagħna tal-2014 ma tantx hemm affarijiet. Imma hawnhekk għandna bżonn strateġija konkreta u mal-ewwel minnu fih biex inkunu nistaw niġildu kontra dan it-traffiku biex imbagħad ispeċaw pa' traġedi pa' Lampedusa. Din nitkellmu fuq l-MFF u fil-affarijiet bankari. Nisaqsi, il-Komissjoni hawnhekk se tistenna biex dim il-Parlament tiġi u titkellem fuq il-sitwazzjoni reali tal-banek fil-Ġermanja. Imma aħna nafu il kol illi fil-banek tal-Ġermanja hemm eh, hemm prodotti derivati kwantitajiet enormi għal biljuni ta' euro qed intqal, Xi wħud minn dawn il-banek ġew salvagwardati u salvati mill-fondi eh, tal-istat, anki għal dawk li huma il-Landesbank, imma qegħdin naraw ukoll li daw tax havens hemm bżonn li jkun hemm trasparenza u hemm bżonn li l-Kummissjoni tiġi qudam il-Parlament Ewropew jiena nixtieq tweġiba llum mill-Kummissjoni. Inkom qed tgħidu promozzjoni ta' reti ta' trasporti iktar effiċenti, imma inkom tafu għaddej fis-Sardenja li issa qiegħda taħt l-ilma m'hemmx iktar toroq memx toroq effiċenti biex nkunu nistgħu nwasslu l-għajnuna tagħna. Tidu taraw, jiena m'nix qed ngħid il-falt hawnhekk, u jiena qed nawrikom din situazzjoni li miħax il Sardenja mill-Gvern Taljan ġiet ta' bħala kolonja u għalhekk hemm bżonn illi i tirrivendika tirrivendika l-indipendenza l-autonomija tagħha u l-istess nistaw najdu għal provinċi oħra l-istati membri u fis-Sardenja attualment din l-gżira għandha bżonn solidarjetà konkreta, pragmatika minnaħa tagħna għax għal din dawk li ma responsabli għal din it-traġedja hemm bżonn jiġu identifikati anke mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazie kollega, terminato su tempo. Grazie ta' sew. Issa inkomplu bl-intervent tal-Viċi President tal-Kummissjoni illi ovvjament se jagħti il-replika lil dak li qalu il-gruppi eh, parlamentari distinti u għal daqstant ngħaddi l-kelma lis sur Sekfuġ. Thank you very much, uh, Mr. President, and I also would like to... Iva, grazie ta' Sur President. Jena minna ħatja nixin ringrazja l-onorevoli membri eh, li apprezzaw eh, il onsor eh, u l-istruttura mm, tal-program ta' ħedma tagħna tal-Kummissjoni. Żgur li ma kienx faċli li nissetjaw il-prioritajiet għax kienem mijiet ta' proposti u ridna bis... biss il-prioritajiet ewlenin li kienu jammontaw 26. Aħna għamilna l-almu tagħna kollu biex nifokaw il-ħidma tagħna f'din eh, l-aħħar parti tal-leġislatura, dal-aħħar xahar li għad fadlilna f'din. Nittamaw li dawn il-proposti li għazinna jistaw jgħatu l-ola valur miżjut Ewropew u eh, illi kollha jikontribwixxu għad kabir ehm, tal-ekonomija u zeta ta' xogħol fl-Ewropa. Kif tistgħu taraw fl-annessi aħna inkludejna l-ewwel darba parti ċara fuq eh, fu programmi li għanna ġifiri programmi biex innaqsu eh, eh, il-pis amministrattiv, il-prioritajiet dan ir-rigward, hemm direttivi, regolamenti, aħna fil-fatt s-sugġerina li eh, dawk li hemm inklużi hemmhekk eh, naddu naddu minn U din hija direzzjoni li ħati l-Kummissjoni fil-ġejjeni surda daf għam referenza wkoll għal programma raħjar ġejjieni. U naħseb li eh, din hija xi ħaġa li tirrifletti wkoll mm, dak li realizzaw il-Ministri l biraħ fid-diskussjoni li kelli jena magħhom fil-Kunsill tal-Afet ġifiri li naħdem, naħdmu iktar u iktar fuq li programmar tal ħitma tagħna u li nallinjaw iktar ix-xogħol tagħna ma dawk tal-Kunsill u sessjonijiet tal-Parlament. Ġifiri, kemm jista' jkun ippruvaw li jkun hemm sinerġiju l-istess ritmi li jiġu ehm, segwiti mitlet istituzzjonijiet. Hawnhekk eh, wara din it-talba ta' diversi ministri eh, nittama li eh, wara l-elezzjonijiet tal-parlament eh, noqogħdu eh, fuq mejda u eh, niddiskutu tassew xini triq il-qoddiemu naraw xini il-ħidma l-ħat wassalna l-ftejm li jinvolvu kol l kunsel nittamaw. Dan zgur li jistajajna biex nkunu iktar effiċjenti fxorna fil-ġejjeni. Jiena minna ħatejn nista nizgurakom li għalina mm, l-approċ komunitarju u li id-dritt tal-inizjattiva minn naħta l-Kummissjoni kun dejjem rispettat anke fil-futur. L-Onorevoli Sajer kienet eh, kienet jitkellem dwar ehm, il bżonn ta' komunikazzjoni aħjar u li jkun hemm iktar u iktar eh, analiżi dwar x'qed jixpruna il-prezzijiet, il-prezzijiet tal-enerġija per eżempju li qed naraw li tkun fattura u li hija l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tagħha. Ġifieri nixtiequ li iż-żewġ komunikazzjonijiet li għandna jiġu adattati f'daqqa għal miżuri komuni. Pati Sur Guerrero tkellem eh, u qal li fil-fatt irridu nindirizzaw il-qat jekk iridu sitwazzjoni tinbidel fl-Ewropa biex nindirizzaw tajjeb iridu tkabbir iktar b'saħħtu eh, rridu naraw illi eh, fil-fat il-ħolqien eh, meta xogħol eh, qed ikaxkar saqajh qegħdin lura b'sitt xhur sa' sena. Rridu naraw naqra x'ħan nagħmlu biex aħna nimmotivaw l-istati membri fuq il-pak, fuq il-garanziji u fuq il-garanziji u koll tal-sazax edha, rridu naraw li hemm ċertu eh, inizjattivi li diġà ħajidħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' jannar ta' sena diħla nittamaw li kulħadd ikun lest eh, għal dawn issa fuq it tassazzjoni fuq eh, ix-xogħol aħna nixtiequ ngħidu li din tinsab f'ħafna mill-rakkomandazzjoni speċifiċi għall istati membri u qed nitolbuhom li dawn l istati membri biex huma Jivitaw eh, kull eh, tassazzjoni fuq xogħol olja mimur għal dik l-iktar baxxa li ħafna drabi din it-tip ta' taxxa qed eh, xekkel il-mobilità tax-xogħol u l-ħidma ta' ċittadini tagħna. Ġifieri kemm isegun irridu nippruvaw napoġġjaw ix-xogħol u naqsu tassazzjoni meta nitkellmu fuq dan is-settur. Grazzi ħafna tal-intom sħaqtu fuq l-importanza tal-pis amministrativ eh, fuq l-importanza ċe li n-leġizlaw bis fejn hemm valur mizjut Ewropew. U kif eh, diskutejna diversi drabi hawnhekk u flimkien mal-Ministri dan irrid ikun sforz komuni aħna nabqgħu nagħmlu proposti tagħna minna proposti biex innaqsu il-pis amministrativ imma dawn irridu jkunu approvati mill-kolleġislaturi miktar u iktar irridu jkunu trasposti kif suppost fl-istati membri u l-istati membri irridu eh, jivitaw ċertu eh, tilwim li ma jwassal għal xejn waqqas eh, manna mm, noqodu nitfaw ħafna biżijiet aħna nagħmlu dan permezz eh, eh, ta' studji permezz ta' scoreboards li juru l-isforzi tal-istati membri kif huma sejrin xi sforzi qed jagħmlu biex jippruvaw inaqsu eh, il-pis amministrattiv u nittamaw li fl-aħħar mill-aħħar naslu għal livell san ta' kompetittività mhux biss fuq livell Ewropew ma fl-aħħar mill-aħħar fi diversi stati membri fis-sena li ġejja mm, Sur Borgesio kienet jitkellem dwar traġedja fl-Lampedusa, nishtiq informaħ il task force fil mediterrane qed taħdem fil-ta' kollha biex toħroġ bi pjantazzjoni fi xogħol ġejjin dan ħajkun din ħatkun xaġa li ħat iġi diskussa hawnhekk fil-Parlament żgur ukoll fil-Kunsill imbagħad fuq TTIP tafu eh, li dawn il-negozjati huma tassew importanti fl-imkien ma l-Istati Uniti u tafu eh, li dan jista' iżid eh, kważi 200 biljun euro għal GDP tal-Unjoni Ewropea u tafu li dan jista' joħloq standards ġodda għal prodotti u teknoloġija ġodda. Importanti iva li nidefendu prioritajiet Ewropej u li negozjaw mod ta' sew ambizjuż ma' dak u dak li qed nagħmlu li il-priorità u l-għenija tagħna hija li niksbu l-aħjar dila kemm ma negozji imma wkoll aċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna Sur Viċi President. Mela, ovvjament jiena hawnhekk minix eh, se nixtieq eh, nalaq dan id-debattitu anki jekk hija ħaġa tajba li qed indiskutu hawnhekk issa kif qal sur il-Viċi President u ma' referenza għall elezzjonijiet li ġejjin wara kull darba li kunem elezzjoni ta' din in-natura hemm bżonn illi jkun hemm ministru illi ovvjament eh, eh, ikun hawnhekk fil-Parlament u aħna fil-Kunsillu għalhekk jiena nittama illi dawn is-sinjuri ministri hawnhekk fil-Parlament u fil-Kummissjoni se tippermettilna illi nagħmlu ħafna affarijiet u eh, jiżviluppa l-affarijiet bl-istess entużjażmu illi kien uża biex juża il-metodu intergvernativ, il-metodu komunitarju li huwa l-bażi tal kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna mela kollegi naqgħu dan id-dibattitu. Dispeċini, għajt il-President, dan id-dibattitu memx il-possibilta jekk hija point of order, is-sur ġado jekk josbok fil-qosor ħafna. Iva, kwistjoni ta' point of order, su President, għax is-sur Vice President tal-Komissjoni qed jitkellem fuq il-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Komissjoni li jiena saqsejtu mistoqsija fuq trasparenza ta' negozjati u hu ma weġibx. Għalhekk dan l-eżerċizzju li għandna hawnhekk f'din sessjoni plenarja tippermetti eh, tweġibiet mill-Kummissjoni għall-Assemblea Demokratika Ewropea. Grazzi ħafna Sur Ġado, il-Viċi President kien tkellem mod pertinenti u għaldaqstant huwa id tan, tagħna ovvjament illi naħsbu illi nkunu sodisfatti jew le, forsi inqas sodisfatti bit-tweġiba tas-sur Viċi President u għalhekk eh, mela ħenajt kif se nkomplu bil-proċess ta' dalodu, għana se nisospendu issa s-sessjoni u b'mod informali eh, fil-se terġa tibda mod formali fil-nofsija imma fl-ofsinar nitama li kunu kollha hawnhekk prezenti għax se konna lat ta' lotja tal-Premju Sakharov. U għale kollegi bħala ordni fil-kamra jekk ġobkom. Da mi stite da u tjednu. Iva, sur viċe-president jena nishti eh, illi te permetti li eh, illi peress li aħna qed nikkommemoraw eh, il-veterani tal-gwerra fil-Kroazja. Nixtieq nistidilkom hawnhekk daw kollha preżenti fis-sala għal din eh, dan ir-riċeviment. Eh, mela, signora, ħabiba, kollega, jiena kelli l-privileġġ jien stess nkun f'din il-belt ta' Bokavar. Eh, meta ċelebrajna il- dan il restaw ta' dan il-bini tant sabiħ u għalek jiena u kol sa nħosni ħafna marbut ma da kollu li jem f'din il-belt u nikomovi ruħi u jena kontent ħafna li jena presidenta dan id-debattitu mela bil-prezenza ta' mistednin tanti distinti li għanna unek mela nisospendu id-debattitu formali sa' nofsija u inkomplu għaddejjien un-bad grazzi ħafna li kullħat.